Kari colleghi, colleghi. Eżis kollegi, neġa nibdew is-seduta tagħna jekk joġobkom ħudu postkom. Abbiamo l'esito. Għanna r-riżultati tal-votazzjoni għal viċi presidenti. Numru tal-votanti 702 dokumenti nulli jew mhux mimlija votazzjonijiet kellna 661, maġġoranza assoluta 331. Il-kandidati illi kellhom dawn il-votazzjonijiet issa. Onorevoli McGuinness, 618 eletta.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

Onorevoli Kolarja. 237 vot. Onorevoli Kasnoveski 169, Castaldo 143 vot, Onorevoli Utazari 135 vot, Bizzotto 130 vot. Dawn il-kollegi ma ġewx eletti jiena nifraħ lill kollegi għal suċċess tagħhom. Issa l-Buru tal-Parlament din l-elezzjoni hemm tliet postijiet li rridu nimlew u allura se jkollna votazzjoni ġdida t tieni skrutinju. Jekk m'għandniex osservazzjonijiet, inqisu l kandidati tal-ewwel skrutinju bħala validi Osservazzjonijiet, kummenti? E allora se non ci sono osservazioni. Mela jekk m'hemmx kummenti, il-kandidati tal-ewwel votazzjoni huma l-istess, it-tieni votazzjoni issir fis-sitta u nofs. Għandna bżonn ftit tal-ħin biex nistampaw id-dokumenti tal-vot u mbagħad nerġgħu niltaqgħu hawnhekk fis-sitta u nofs, fis-sitta u nofs seduta hija sospiża.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 Ejja ngħaddu għat-tieni round tal-elezzjonijiet biex nagħżlu tliet viċi presidenti president zanni tixtieq titkellem iva grazzi ħafna sur president nixtieq ngħid li l-grupp identità u demokrazija ddeċida illi jeskludi ż-żewġ kandidaturi tal-kollega laura pattazar jiġifieri aħna biss lill-onorevoli bizzotto bħala kandidat tajjeb grazzi ħafna nota ta' dak li qed inti mela rridu nerġgħu nistampaw l-iskedi tal-vot U biex nagħmlu hekk mela aħjar nerġgħu niġu hawnhekk fis-sala fis-seba' ta' filgħaxija. Grazzi tal-kooperazzjoni.